So good afternoon uh, everybody. I'm um... il of senar it-tajjeb lil kulħadd. Merħba għal din il-laqa tal-Komitat Imko ma hija laqa speċjali għaliex din hija l-aħħar darba li qed niltaqgħu f'dan il-mandat. Għalhekk jiena nagħti merħba lil membri kollha għaw uh, forsi ħafna mill-kollegi tagħna li eh, eh, se joħorġu għall-elezzjonijiet u forsi jixtiequ li qegħdin diġà jaħdmu fil-kampanja u eh, nilqaw koll il-dawk il ħadmu fuq dossiers aktar importanti li qegħdin hawnhekk fostna llum u nagħti meħba wkoll il-dawk li qegħdin isegwuna fuq il-web. Aħna din il-laqa qiegħda xandar fuq l-internet, kamra ċirkolari, mhux forma ta' soltu xejn għanna grupp mill-kostituenza ta' Thomas Mann, jekk munix ser zbal u xek. Iva, mela. Jena naf il-Thomas Mann, nafu sew, mux membru ta' dan il-komitat, imma huwa kollega prezzat ħafna u għaldaqstant nilqawkom hawnhekk fosna. Dan eh, il-komitat tem il-proġetti leġislativi u mux leġislativi għal dan il-mandat, u għalek mannix diskussjonijiet leġislativi waqqasaw rapporters eh, għawnek e, illum imma ridna nieħdu l-okkazjoni pers li kena il-ħin biex nistednu eh, xi kummissarju li aħna ħdimna mill-qrib magħhom eh, meta temmejna dossiers leġislattivi importanti f'dawn l-aħħar ħames snin, stidinjom jiġu hawnhekk jikkelmuna. Kelmuna huma eh, qegħdin għamnet biex jaqsmu maħna xi mill-esperjenzi tagħhom u xi talimiet li jridu jaqsmu maħna. forsi xi affarijiet li jridu jsiru fil-ġejjien, affarijiet li għadhom pendenti fil-każ tas-Kummissarju Semeta li se jkellimna dal-waqt hemm fajl importanti li għamilna fu fuq imma xorta ma rnexxinniex nagħlquh dik se xi ħaġa li trid jisiru bat fil-mandat il-ġdid. Għalek nieħdu l-opportunità illi namlu dan u għanna il-votazzjoni fl-erba u s-sur Korea de Campos jgħat għamnek pala rapporter fuq il-budget u rridu naddottaw itra, abbozza itra biex eh, nibatu għal il-komitat tal-budget. Jissob bija eh, narrafkom illi il komissarju Mimiċa li kien ħerqan ħafna li jiġi hawnhekk illum partikolarment għal kellu rapport eh, xi prezentalkom illum huwa rapporti li ħareġ illum fuq il-politika tal-konsumaturi imma mill-uffiċċji tiegħu għalulna illi il-Kummissarju ma jiflaħx u ma jistax jiġi għalhekk fl-erba se jkollna nieqfu nieħdu kikrate fl-erba u xil-erba l-erba u għaxra għaxum bat fil-5 ġej għawnek Michel Barnier biex ikellimna fuq id-dossiers tiegħu bat fl-axħar tal-laqa għanna riċeviment uh, li se jsir barra minn din is-sala. Għalek eh, nittama li bil eh, bis-saħħa ta' dan ir-riċeviment titħajru tibqgħu hawnhekk u biex tipparteċipaw għaw ukoll xi kollegi tagħna mill-Kummissjoni u mill-Kunsill u flimkien inkunu nistaw nalqu dak li eh, jina naħseb u nisper taqblu miħaj ħames snin ta' ħidma produttiva ħafna. Ritnajdilkom u koll illi għanna l-axar ħarġa tal-newsletter tagħna b'messaġġ minn għandi fuq il-qoxra, fuq il faċata ta' qoddim, xi ħaġa fuq il-kummissarju li kienu se l-lum, u nishtiq nirringrazzja l segretarjat u tim tal-edituri li ħadmu sfiq biex eh, joħorġuha din il-newsletter. L-edituri ħallew eh, biċċa vojta eh, fil-naħat isfel tal-paġni biex tkunu tistaw tiġbru l-autografi ta' dawk illi tixtiequ. Jena u koll il-bist l-ingravata tal-presidenza Litwana Dawk huma l-uniċi affarijiet illi kelli xnajdilkom nixtieq li naddottaw l-agenda b'mod formali qabel ma nagħti l mikrofonu lil kellim li miss ma nafx hekk kienx hemm xi ħaġa oħra ma nafsibx li għandna xi minuti li rridu naddottawhom ukoll. Hemm żewġ eh, sensiliet ta' minuti u l-lum wara nofsinarju wara riċeviment tistaw tajdulna jek taqblux mal-kontenut ta' dawn il-minuti. Signora Steiler. Grazzi, Sir President. Enti ah, passoltu nsejt tajdilna li dini għall-axħar laqqa li set meċxijent għalix għalla volja aħna minn gruppi politiċi differenti sur president kien pjaċir kbir illi eh, naħdmu miegħek f'dan il-komitat ma nafx meta se jkollna forsi opportunità li ngħidulek dawn l-affarijiet inti kont ġust mexxejt dawn il-laqat mod inklusiv u naħseb li l-mod kif inti dejjem mexxejt dawn il-laqat huwa mod kif li l-oħrajn għandhom isegwuh Din hija eh, l-aħħar darba li inti set tmexxi laqa ta' dan il-kumitat, nirringrazzjak tax-xogħol eh, tiegħek tal-mod kif mexxejt il-laqat għan-nom tal-oħrajn ukoll. Eh, jiddispjaċini illi mawx ħafna nies hawnhekk illum, imma grazzi mill-qalb Sur President tal-li kont tassew President eċċellenti. Mr. Mr. Mendes. Sir Mendes. Come just to add to the kind words of Catherine, I can invite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 se jkun hemm l-okkażjoni għal eh, eh, kummenti bħal dawn aktar tard imma grazzi issa. Wara dik l-introduzzjoni pjuttost eh, twila, jiena għandi pjaċir kbir illi nati il-mikrofonu lill-Kummissarju Ximita u nilqa il-membri tat tim tiegħu li qegħdin hawnhekk illi ħadmu magħna mill-qrib Eh, nixtieq mod partikolari nirringrazzja lil Milek Zimlinski illi ħdimna rajnieħ f'dawn il-laqat iktar minn kull persuna oħra li xkien qiegħed jaħdem u jmexxi l-ħidma fuq il-kodiċi ta' dwana kien l-ikbar proġett li kellna f'termini ta' numru ta' emendi u reviżjoni ta' eh, atti delegati u ta' implementazzjoni. Jiena nittama l-Signor Ligri tkun hawnhekk ukoll biex nirringrazzjawa fil-preżenza tagħha Mela dak huwa eh, il-punt forsi ewlieni ma kien hemm programmi oħrajn importanti li ħdimna miegħek fuqhom pereżempju fuq l-infurzar fid-dwana tal-IPR, sur Kreutzmann kien rapporteur fuq dak il-punt u ħdimna mill-qrib ukoll fuq dak kollu li kellu x'jaqsam madwana. dwana il-komitat bl-appoċ tijak u koll u bl-informazzjoni u l-briefings ta'kom uh, marru użaru bosta eh, uffiċi uh, ta' dwana madwar id-dinja anki fl-Indja u fiċ-Ċina u f'Istanbul fit-Turkija. Uh, eh, probabilment marru oħrajn ukoll ma biex nsemmi biss tlieta bħal eżempju. Uh, Ġifiri aħna u kol edin eh, natu informazzjoni dwar il-xol li għetissir issir fl-Unjoni Ewropea. Mela, minna raktar dew minna til-mikrofonu li l bat niftaħ il-lista tal-kellima biex il-membri kun jistaw jamlu l il-mistoqsijiet. <laughs> Are you on speak? She's on the speakers Ah, okay. Um, so, uh, uh, thank you, Malcolm. Grazzi Malcolm għal dik l-introduzzjoni, il-wara nofsenari tajjeb l-onorevoli membri kollha l-parteċipanti kollha li qegħdin hawnhekk jattendu din il-laqa jiena tassew kontent illi eh, għandi uh, l-opportunità illi f'din l-aħħar laqa tal-Komitat Imko uh, nistgħu nagħtu daqqatajn lura lejn dak illi aħna irnexxinna namlu. Jiena naqbel miegħek Malcolm illi irnexxinna niksbu ħafna f'dan il-mandat tal-Parlament u għalek għanna biex nkunu gburin bil-kizbiet li għamilna. Fil-bidu tal-mandat fl-2010 id-dinja kienet eh, f'għada imwera l-Unjoni Ewropea u l kulleċ il-ġdid kienu qed jiffaċċjaw sfida kbira. L-aġenda, anzi l-aġenda konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej kienet qiegħda tiffoka fuq il-ħtieġa li nirkupraw mill-kriżi u niksbu naqbdu triq għall irkupru ekonomiku. Il-kriżi għada mana, però xorta waħda nistanajt illi għamilna ħafna progress minn dak iż-żmien Jiena najtalija għalija kburi bil-kizbit li saru fl-oqsma li għaw taħt il-responsabilta tijaj u jiena eh, naf illi dawn il-kizbit saru bil-involviment u l-appoċ tal-Parlament Ewropew. Speċifikament il-lum jiena għawnek eh, biex nesprimi l-apprezzament tijaj għal kooperazzjoni kostruttiva ma dan il-Komitat għassu internu protezzjoni tal-konsumatur ħanati daqqatajn lil dak li jina inqis l-ikbar kisbiet floqs malina jina responsabli għalihom id-dwana, ġlieda kontra l-frodi u it-taxxa. L-ewwel net xi kummenti fuq ix-xogħol li għamilna fil-qasam tal-dwana. Iva, Eh, il-flussi effiċjenti u eh, mingħajr intoppi eh, kummerċjali huma essenzjali għal kompetitività Ewropea fl-istess ħin irridu nżommu kontroll effettiv fuq il-katini tal-provista u nimmiraw lejn ir-riski biex niskuraw is-sigurezza u s-sigurtà tal-Ewropa u tal-konsumaturi tagħha u biex inħalsu l-integrità tal-suq intern tal-Unjoni Ewropea kontra l-frodi, kummerċ illeċitu u kontrabandu. F'dan ir-rigward għamilna ħafna progress fl-faċilitar tal-flussi kummerċjali u nsaħħu il-kontrolli. Grazzi eh, għal uh, ħidma ta' dan il-Kumitat. Il-kodiċi tal-dwana tal-Unjoni toffri bażi soda għall-implementazzjoni ta' ambjent modern sew pan-Ewropew elettroniku ta' dwana għawnek nirringrazzja għal Silvana Rapti, Ole Schmidt u Heide Rule. U b'mod partikolari lil Konstanz Ligrip u ovvjament lilek Malcolm. Intom il-koll dimtu mod kostruttiv ħafna mal-Kunsill u flimkien sibtu mezz kif taqdu flimkien is-sigurtà u s-sikurezza permezz tal faċilitar kummerċjali u għal negozjanti li huma affidabli il-komunikazzjoni tal-2012 u l-modernizzazzjoni tal-leġislazzjoni ta' dwana kien l-iktar pass importanti biex ikonna unjoni ta' dwana li tkun eh, għawija u b'saħħitha Eh, sal-2020. L-adozzjoni ta' dan il-kodiċi kien pass importanti u għanna biex nkunu burin. Ovvjament issa għat irridu n-implementaħ bisħieħ, imma issa fl-imkien ma' l-istati membri aħna fissajna il-passi il li mess Eh, l-approċ ta' pass pass li promova il-rapport ta' Matteo Selvini se naħdmu fuqu u grazzi li Rafael Baldassara l-isforzi li għamel biex jizgura l-adozzjoni tal-programm Customs 2020. Issa dak li huwa importanti, anzi l-istrument tal-Unjoni Ewropea l-iktar importanti għal iktar modernizzazzjoni hija fidejna. Priorità oħra hija il-gvernanza il gvernanza il-sistema deċentralizzata l implementazzjoni u ġestjoni fl-Unjoni ta' dwana għat għandha xi per pereżempju fil-implementazzjoni u formi tal leġizlazzjoni u anke frabta mal-xogħol eh, doppju li jisir fil-iżvilupp ta' l-IT F'Marzu ta' din is-sena, diretturi ġenerali ta' 28 autorità ta' dwana talbu għal riżultati ekvivalenti fl-implementazzjoni tal leġislazzjoni ta' dwana. Saħ u kol illi hemm bżonn illi insaħħu il-profil politiku ta' dwana u ta' servizzi illi id-dwana tipprovdi lis-soċjetà Ewropea. Fix-xhur li ġejjin aħna se nħejju pjan għażmin ta' wara l-2020 Dan se jkun ippreżentat qabel it-tmiem tal-mandat tiegħi il-Kummissjoni li jmiss u l-Parlament li jmiss se jkollhom imbagħad jfissaw il-livell tal-ambizzjoni. Jiena nittama li l-livell li kun għalmenu u li daqskemmu bħalissa u daqskem dejjem kien li aħna nżommu dwana l-Unjoni eh, ta' dwana fl-Unjoni Ewropea bħala um, Eh, li toffri livell ta' prestazzjoni li jista' jitqabbel ma' livelli internazzjonali li nitkellmu mal-imsieħba tagħna u mal-imsieħba internazzjonali. Aħna saħħaħna il-kooperazzjoni ta' dwana ma' pajjiżi terzi biex eh, nikkomplementaw l-isforzi domestiċi tagħna fokajna fuq il-faċilitazzjoni kummerċjali, is-sigurtà tal-katira tal-provista u tisħiħ tal-IPR mal eh, l-imsieħba kummerċjali ewlenin tagħna fosthom l-Istati Uniti, ċina u l-Ġappun l-approċ tagħna bbażat fuq sħubijiet pubbliċi privati kif nistgħu naraw fil-kunċett operatur awtorizzat ekonomiku issa huwa estis għal ħafna mill-imsieħba kummerċjali tagħna eh, negozjanti Ewropej jistaw diġa gawdu minn dan u eh, fostom u koll mal-ġappun, mal-Istati Uniti, l-Svizzera u Norveġa u nittama illi u kol se jkonna dan il-rikonoxximent reċiproku ma'ċina ċina f'qasir żmien Fuq livell multilaterali, finalizzazzjoni tal-ftejm ta' WTO fuq il-facilitazzjoni kummerċali f'Bali kien vittorja kbira jimmarka era ġdida għadwana madwar id-dinja. Id-dwana fl-Unjoni Ewropea tista' u ekse tagħmel seturi it-triq se tkun fuq il-linja ta' qoddim. Aħna mbagħad għamilna ħafna passi l qudiem fir rigward tal-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandhom x'jaqsmu l-faċilitar ta' flussi kummerċjali. Issa qed niprovdu ħarsien aħjar f'ħafna modi ta' ċittadini tas-suq intern u tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali il-dwana s-soltu tħares t-profdi eh, l-eħ kontra il-ser tal proprjetà intellettwali. Jiena rajt l-istess impenn riflessamnek f'din il- dan il-parlament nirringrazzja l Jurgen Kreutzmann għall isforzi li għamel fl-implementazzjoni ta' regolament il-ġdid dwar l-infurzar fil qasam ta' dwana tal-IPR, regolament estenda l-ambitu tal-drittijiet tal-propieta intellettuali li jridu jkunu infurzati, il-proċeduri u mektar ċari, il-proċedura tal-konsenji żgħar faċilita l-infurzar fil-żona l-iktar problematika, ġifiri il-beħ permezz tal-internet li qed jikber kuljum. il semplifikajna il xogħol ta' dwana żgurajna iktar protezzjoni għal dawk li għandhom il drittijiet u għal-konsumaturi regolament jagħti wkoll aċċess um, ehm, indirizz għal problema tal-aċċess għal mediċini u jiena issa kontenti li dil problema solvejnija kontent li ngħidilkom li regolament mhux biss ġie propost innegozjat u adattat waqt din il-leġislatura imma huwa diġà operattiv mill-ewwel ta' jannar ir-regolament uh, beda jiġi applikat u id-database COPIS li torbot l-istati membri kollha flimkien issa hija operattiva bisħieħ. L-adozzjoni ta' regolamenti l-ġdid fuq l-infurzar fid-dwana tal-IPR l-Unjoni Ewropea komplet uh, tipprovdi standard għoljin fuq livell internazzjonali fuq protezzjoni tal-IPR fid-dwana. Naf illi ħbibtana Amerikani u Ċiniżi qegħdin jispiraw ruħhom mir-regolament tagħna. F'interventi oħrajn Eh, f'dan il-Kumitat jiena semmejt l-inizjattivi tal-Kummissjoni fuq is-sikurezza tal-prodotti. Aħna ħdimna sfiq dan il-qasam inkluż ma' awtoritajiet oħrajn u anki mal-qasam tal-kummerċ. Issa qegħdin implementaw il-pjantazzjoni multianwali għas-sorveljanza tal-prodotti. Dan se jtejjeb l-effiċjenza tal-kontrolli fuq il-frontieri. il kummissjoni qiegħda tħeġġeġ lill l-Istati membri kollha biex jimplementaw il-linji gwida li tfasslu apposta. Issa aħna eh, sa ngħidu xinu ma differenzi bejn il-kontrolli fuq id-dwana u dal-waqt se jkonna approċ komuni biex ikonna ġestjoni tajba tar riski fuq il-frontieri. Jina kontent li dan il-komitat, il bum partikolari Kristel Schaldemose u Jürgen Kreutzmann, appoġġaw il-grupp ta' esperti tal-Kommissjoni fuq il-kontrolli fuq l-importazzjonijiet u il-konformità l appoġġ ta'kom huwa tassew apprezzat. Mod iktar ġenerali f'dawn l-aħħar erba' snin Eh, ġestjoni ta' riskju elettroniċi sistemiku eh, ġi implementat fil-qalba tal-attività kollha fl-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' dwana l-implementazzjoni ta' l-emenda ta' sigurtà fostom il-proċess, il-proġett enormi tal-IT kien proċess twil ta' sew, però rnexxinna u wissa aħna nistgħu nieħdu l-passi li mis mit-talimiet illi mill-esperjenza li ksibna permezz tat-talimiet fl-modi. il- tisħiħ tal-identifikazzjoni globali ta' riski u prodotti riskjużi li huma importati fl-Unjoni Ewropea se jibqa' prioritajiet tal-Kummissjoni rrit isir użu effiċjenti ta' risorsi eh, li għanna. Dan huwa essenzjali skont il-prioritajiet identifikati fil-komunikazzjoni dwar il-qada tal-Unjoni tad-Dwana il-dwana u l-ġestjoni tal-riski f'dan il-qasam eh, ġi rivedut u evalwat. Fjannar ta' sena li għaddiet il-komunikazzjoni fuq il-ġestjoni tal-riski u s-sigurtà tal-katina tal-provvista identifikat il-djufijiet illi irridu jiġu indirizzati l-istrateġija l-pjantazzjoni għat tisħiħ tal-ġestjoni tal-riskju se titfassal fix xhur li ġejjin. Fl-aħħar imma mhux lanqas il-direttiva fuq il violazzjoniet u sanzjonijiet eh, fil-dwana ġiet proposta sena li għaddiet dana biex niskuraw l-infurzar ekvivalenti tal-obligi tal-li uħorġu mill-kodiċi tad dwana tal-Unjoni dana biex niskuraw li jinkisbu rizultat indaqs u jkun hemm trattament indaqs ta' kummerċali madwar l-Unjoni Ewropea nixtieq nirringrazzja lill konstanz li Grip u Evelyn Gebhardt għax-xogħol li għamlu fuq la bozz ta' riżoluzzjoni u l-appoċ li dan il-komitat ta' għal din il-proposta. Nittama illi eh, dan il-wirt se ikompli eh, jeżisti u nittama l-Parlament se jkun jista jappoġġa din l-inizjattiva importanti bl-istess determinazzjoni. Fuq is-suġġett ta' determinazzjoni na nixtieq ringrazzjak Eh, Lill Antonio Correra de Campos għax xogħol eċċellenti li għamel fuq ir-rapport u fuq il-proposta tagħna biex insaħħu il-kapaċità Ewropea kontra il-frodi fuq ir-regolament 515 sbarra 97 fuq l-assistenza reċiproka. L-appoċ tal-impo huwa tassew apprezzat u eh, jiena eh, kontent li nara illi dan il-rapport naħseb se nirnexxinna nivvotaw fuq qabel it ta' din il-leġislatura fil-waqt li ħafna mix-xogħol li għamilna kien fuq. Mm, albeit to a lesser extent is taxation. Eh, Irrid eh, ngħidilkom fuq it-taxxa b'mod partikolari fuq il-kompletar il kompletar tas suq waħdini diġitali u kemm kemtejn fuq dan b'mod partikolari fuq it-taxxazzjoni tal-kummerċ elettroniku u eh, naraw fej edin inizjattivi li għadhom għaddejjin fuq l-ewwel ta' jannar 2015 il- regoli ġodda tal-vat se jiżguraw l-intaxxar ta' eh, provvisti minn negozji għal konsumaturi uh, permezz ta' servizzi elettroniċi fil post tal-konsum aħna qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet lokali, nazzjonali u mal-kummerċanti bil-one-stop uh, bil eh, eh, shop illi se jippermettu lil kummerċanti li jirreġistraw u jagħmlu ġestjoni tal-VAT fi stat membru ieħor. U dana se jkun semplifikazzjoni għal negozju. Jina ħadd nota ta', rapport ta' eċeverija su fuq il-suq um, singolu digitali fost affarijiet oħra jitkellem fuq l-ambitu ta' dan l-one-stop shop. Jien naqbel ma'kom eh, attualment eh, il-leġizlazzjoni tal-VAT hija xkil għal dan il-kummerċ transkonfinali, speċjalment għall SMEs li qed jiġu skoraġġati milli jagħmlu negozji f'stati membri oħrajn. u eh, kieku kena one-stop shop iktar wisa kien jifaċilita l-aċċess għal suq intern, mod partikolari għal eh, għal negozji li zviluppaw il-bej a distanza fuq l-internet. Servizzi ti ġabdew il-xogħol preparatorju. Fisnin li ġejjin il-Kummissjoni eh, kolla u wkoll tara x'inhuma s-soluzzjonijiet ta' taxxa tal-ekonomija digitali. L-iktar ħaġa importanti għal kwistjoni fuq kif nintaxxaw l-ekonomija digitali, b'mod speċifiku b'mod illi tiżgura illi it-taxxa ġusta, li jkun hemm taxxa ġusta mingħajr ma eh, xekkel tkabbir ta' dan is-settur importanti. M'hemmx eh, soluzzjonijiet faċli hawn. Il-Kummissjoni l-ġdida eh, se jkollha bażi għal riflessjoni bażat fuq ir-rapport ta' esperti ta' livelloli fuq tassazzjoni tal-ekonomija digitali li se jiġi prezentat fissar tal-2014. Sinjuri, jiena nisni għafaw u nista nisma minnantkom għab ma nieħu l-kommenti u l-mistoqsijiet jiena nixtieq ngħid li kienu nuru pjaċira li jena naħdem magħkom u nawguralkom l-aħjar għal-futur tagħkom kemm jekk se jkun hawnhekk fil-Parlament jew postijiet oħra. Nixtieq ukoll infaħħar u nestendi il-ringrazzjamenti il, il tiegħi għal persuna li eh, Eh, għamlet kontribuzzjoni personali minnajr eh, eh, uguali. Malkom il-kontribuzzjoni personali tijak għal-ħidma u partikolarment il-successi ta' dan il-komitat kienu verament eccezjonali. Bla dubju jina nemmen fil-presidenza eccellenti tijak u fil-dedikazzjoni tijak personali biex jisib soluzzjonijiet li għamlu differenza. U nir-ringrazzjak mod partikolari li dispjaċini nisma li inti mux għed kompli dan din il-ħidma. U inti setħalli ħafna vojt hawnhekk. Grazzi Malcolm, grazzi l kulħadd u nħares l-bilħerqa biex ikolli il-kummenti u l-opinjonijiet tagħkom. Grazzi, grazzi ħafna. Tal-kummenti ġenerużi anke fuqi, però jiena xejn ringrazzjak partikolarment għax inti semmejt il-ħafna persuni illi kienu involuti f'ħafna minn din il-ħidma għax kienu kruċali biex il-komitat ikun effettiv u, dan għal mod eh, kif aħna verament simna fl-imkien u, u, u sibna soluzzjonijiet jina kont il-katalizzatur ta' dawn eh, il-kontribuzzjonijiet, eh, però huma kienu kapaċi. Inti fakkartna ħafna mill-ħidma illi eh, ħafna mill-ħidma li aħna implementajna issa attiva u qed jibbenefikaw iċ-ċittadini u ħafna negozji. Eh, tajjeb, mela issa għandna nofsija għal ta' mistoqsijiet u risposti. Peter Campos, Mr. Manders, uh, anybody else wants to come in? Mr. Kreutzmann? Yeah, Mrs. Ruler? Yes, Mrs. Ruler, I'm sure. Dawn huma l-ismijiet tal-kellima li se jitkellmu issa. Probably not want to be on the ċaħat li ma jishtiqx jitkellem? Mela nibdew. Noħduhom blokki ta' tlieta tlieta. Signora Styler ġvab, umbat Corriere da Campos. Grazzi pres President, grazzi Kommissarju. Jiena għandi xi kommenti x'namel. L-ewwel ħaġa li għad fuq il-ekonomija digitali u taxxa u fuq il-e-books jina għamilt kampanja biex, eh, u importanti ħafna din tal-e-books. Eh, u ek ma nirsolvux din ħaġa se tkun eh, privileġ tal-elit biss, ta' dawk li għandhom il-flus. Imbat e nishti nitkellem ukoll fuq l-artikoli li wieħed jista' jintaxxa fuq il-levitar ta' taxxa li qiegħda f'15 minn 15 sa 25 biljuni ta' eh, ta' euro. Huma eh, ħafna da u nistgħu nużawhom minn flok għal l-iskejjel, sptarijiet u hemm eh, persuni privati u anki multinazzjonali li qegħdin japprofittaw roħom u jippruvaw jevitaw it-taxxa u u ma jħassu Hemm eh, eh, eh, Em nuqqas ta' bilanċ ta' bilanċ u koll fil kustjonijiet ta' taxxa. Hemm bżonn li kulħadd iħallas il-parti tiegħu ta' taxxa. Grazzi. Grazzi, Katrin. Xbab. Jina eh, nizzilt ismi però ma staċa nasal qabel u nirringrazzja lil Malcolm għal mod eccellenti li inti presedejt il-komitat. Il Komissarju Xemeta minnaħa tal-IPP. Grazie ħafna. Hemm xi kisbiet illi nistgħu nisħu fuqhom. ċittadini mhux dejjem jħarsu lura lejn il-kisbit kollha illi saru. Eh, hemm uh, ukoll affarijiet oħra li qed iridu niksbu. U nixtieq niproponi li huma l-oqsma li rridu naħdmu fuqhom fil-futur. Nixtieq nitkellem fuq eh, inizjattivi li kellna fl-2009 eh, fl-Unjoni Ewropea fil- fil-qasam tat-taxxa u bil-prodotti ta' tobak, ta' tabak fejn kena anki direttiva importanti. Ma ġrawx ħafna affarijiet li stati membri ma, jidrux preparati biex ikollhom taxxa fuq it-tabak uniformi fl-Europa kollha. Anki jekk eh, din it-triq eh, twassal għal ħafna iktar taxxi li jidħlu fit-teżor tal-istati membri l-istati membri e, kien ikollhom iktar tħul kieku jkun hemm taxxa armonizzata tat tabak. X'ti proponinna bħala MEPs? taħsbu li tisnaw, taħsbu li aħna nistaw nibnu da impressjoni biex id darba li ġejja l-Kummissjoni toħroġ bidejat rigward l-armonizzazzjoni ta' taxxa. Għandek eh, agenda piuttost eh, ta' sfida. il professor Correras. Eh, Presidente, bom dia, Commissário. Eu eh, queria também repetir, embora ainda. Ah, Iena, mux tan nirrepeti, ma fil-osor, aħna nishtiqu nirringrazzjaw l Malcolm u l kapacità enormi tiegħu biex eh, jgħallem il-dawk li għandhom inqas esperjenza minnu. Meta bdejna il-ħidma f'dan il-komitat, il-kerma il ħidma f'din il komitat il kerma il l iktar ta' moda kienet il-lejja il lejja tal tassu intern, pero disadina il ibnija din l-idea tal-ajja. Ta fil-leġislazzjoni, però l-fatt huwa illi blajnuna minn dan il-kumitat aħna għalibna din lejja. U meta wieħed iħares lejn it-tliet kummissarji li huma li rigwardaw il-mandat tagħna nistgħu naraw il-parti viżibbli tal-kisbiet kif intkom irnexxilkom taqsmu il-mandati ta'kom f'dinja daqse komplikata u b'suċċess eccellenti. Ħafna nies ħasbu li mhux se taħdem tajjeb, ma intkom irnexilkom turuna l-kontrarju bil xħidma li saret fil fil dwana min kien għat jaħseb 30 sen ilu meta kienem eh, il-frontieri fiziċi bejn eh, il-pajizi tagħna min kien jobsor illi se jkonna kummissirju fostna li regola il-dwana u l-ħidma li titissir bl-eliminazzjoni tal-frontieri. Da din hija l-konsekwenza graduali tal-relazzjonijiet eh, u diversità ekonomika illi teżisti fil-kummerċ internu b'mod partikolari, eh, naturalment għal-futur jena la jien u laqas il-komissarju maħna se nkunu għaw forsi fil-futur, pero dak li senajt mhuwiex indirizzat lejn ħadd b'mod partikolari u ma nimmaġinax laqas illi inti se taddi dan il-messaġġ għal suċessur tiegħek. Però nixtieq nisħaq fuq tliet punti l-ewwel net il-kummerċ elettroniku. Fil-ħames snin li ġejjin il-kummerċ elettroniku se jiżviluppa ħafna u se jkollna naħdmu ħafna fuq eh, dan il fuq dan l-aspett. Umbat l-armonizzazzjoni tal-VAT. Jina menix daqsek ottimista li najt li f'ħames snin se jkollna armonizzazzjoni tal-taxxa tal-konsumi tal-VAT. tal taxxa tal konsumi tal vat se jkollna ħafna problemi, personi tkellmu ħafna fuq dawn il-problemi fil-ħames snin li ġejjin. U hemm punt però li jiena ottimista fuq l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni u ta' relazzjonijiet kommerċali. Jiena nemmen illi dan il-Kumitatu dak tal-affarijiet legali għamlu ħidma illi se jġibu riżultati pożittivi il-ħidma ta' li saret f'din il-komitat f'dawn l-aħħar ħames snin eh, mhux biss huwa viżibbli llum imma ġi magħmul anki inviżibilment eh, minn taħt biex joħlqu il-pedament eh, għal kisbiet ta' suċċess tagħna. Grazzi, issa nitlob lill komissarju rispondi għal dawn tliet mistoqsijiet u matwara nisimaw tlejt jew erba' oħrajn. Jina bħalissa għet naħseb għal fil komitat Ekon fejn irrit immur wara eh, wara dan il komitat pero jina għabel perfettament ta' illi il-sorveljenza ta' taxxija ħafna importanti unitamaw li nkunu nistaw ntellaw aktar, namlu natu aktar importanza fil-agenda politika biex ikun iktar interess fuq kwestjonijiet ta' taxxa fuq l-ekonomija digitali u mod speċifiku fuq il trattament tal tal-e-books. Kif semmejt fil-introduzzjoni tiegħi bħalissa għanna grupp ta' esperti ta' livellolu qed jaħdem fuq ir-rakkomandazzjonijiet biex jitrattaw l-ekonomija digitali kemm fuq dak li għandu xaqsam mal facilitazzjoni tal-ekonomija digitali, ma anki biex jirsolvu il-kwistjonijiet eh, ta' evitar ta' taxxa illi eh, huma eh, kwistjonijiet pjuttost gravi u il-rapport tal-grupp se jiġi eh, ippubblikat qabel il-sajf u jiena eh, inħares l qudiem lejn dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Fuq il-suġġett speċifiku ta' tal-rati tal-VAT, eh, il-komissarja, il-komissjoni attualment edha tamel verifika valutazzjoni tal-VAT Eh, rati imnaqsa tal-VAT għabbażi ta' kriteri differenti u għabbażi ta' din l-evalwazzjoni u jina kun ringrazzja dan il-komitat illi eh, u ma dejjem favur ta' evaluazzjoni eh, evalwazzjoni ta' impatt kompluti u se namlu valutazzjoni tal-vantaġġi u svantaġġi u dan huwa din hija ħidma li għadha d bħalissa u nitama. se niprofa nagħmel kull ma nista biex inkun nista' nippubblika r riżultati qabel l-aħħar tal-mandat. Fuq dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet tal-evitar tat-taxxa. Hemm ħafna ħidma li bħalissa jgħaddejja nibdew bil-pjantazzjoni fuq il-frodi ta' taxxa u l-evitar ta' taxxa u rakkomandazzjoni speċifiċi lejn il-pajzi membri eh, fuq eh, regola ġenerali fuq l-abus u azzjonijiet eh, ħafna azzjonijiet li jinkludu anki pjattaforma ta' governanza tajba f'dak li għandu xaqsam ma' taxxa. Jiena smajt kritika fuq il-kompożizzjoni tal-pjattaforma, fuq il-membri tal-pjattaforma, però eh, eh, ġejt assikurati li din is-selezzjoni saret oġġettivament u mem lebda xogħol Ix-xogħol kollu huwa prattiku m'hemmx parzjalità fil-membri tal-gruppi diġà kellna aħna uh, laqat eh, f'din il-pjattaforma fejn kien hemm eh, rappreżentanti tal-NGOs kienu attivi ħafna prezentaw l-opinjonijiet tagħhom u dana eh, kienu kontribuzzjonijiet importanti ħafna għal ħidma tal-pjattaforma. U qed issaħħaħ ir-wol tagħha din pjattaforma bħala grupp li qed immonitorizza Eh, il-situazzjoni u diskutejna ġa kif l-Istati membri għedin jitrattaw e, l-agenda ġenerali kontra l-abus eh, u anki l-kwistjoni ta' kif jistaw jiġu implementati e, il-rakkomandazzjoniet fil-ġlida kontra il-paradisi fiskali. Il- il-ħidma tal-grupp huwa pożittiv ħafna, eh, però rridu irridu nimxu l-qoddim billi niproponu idejat fuq kif nistgħu nirsolvu l-problemi f'dan il-grupp u dan se jwassal ukoll għal eh, proposti leġislativi u non leġislativi minnaħa tal-Kommissjoni. Fuq tabak, fuq il-prodotti ta' tabak u taxxa fuq it-tabak jiena naqbel li il-kwestjoni tal-kontrabbandu tas sigaretti hija problema gravi u nikkalkolaw aħna li l-Istati membri u l-budget tal-Unjoni Ewropea u koll jitlef xi 11 biljun euro eh, u għal din ir-raġuni sena li għaddit aħna adottajna strateġija globali biex niġildu kontra il-kontrabandu ta' sigaretti. U din l-istrateġija ġiet appoġġata minn naħa tal-Kunsill u l-ħidma da' dejja fuq l-implementazzjoni tal-azzjonijiet u l-elementi iktar importanti f'din il-ħidma huma il-protokoll FCTC fuq il-, -il kontrabandu tal-tabak, intkom tafu illi fl-Unjoni Ewropea hemm teżisti dan il-protokoll u tafu illi issa huwa importanti li jiġi ratifikat u jibda jiġi imwetta dan il-protokoll għax hemm eh, hemm il-possibilità li wieħed jintraċċa issa il-movimenti differenti globalment fil-kontrabandu ta' dawn il-prodotti. Eh, u dan għandu jiġi introdott kullimkien fid-dinja u importanti ħafna li fl-Unjoni Ewropea aħna niffaċilitaw l-implementazzjoni ta' dan il-protokoll kullimkien fid-dinja u mod speċjali fil-ċentri principali bħal eh, ċina, l-Emirati Arbin, maquda fejn l-iktar jiġri dan il-kontrabandu. U dan huwa l-mod li nara soluzzjoni u l-ħidma tagħna tagħmel progress. Fuq dak li għandu xi qasam massiża fuq it-tabak, kien hemm proposti għad direttivi fuq it-tabak, però fuq l-affettività u l-effiċjenza tagħhom Għax fuq errati mm, li kunem ftejim eh, tarati u periodu ta' tra transizjoni ġim mill-uħ xiftit snin ilu u kienem il-periodi ta' transizjoni li se jiskadu wara l-2018 addirittura għal daqstantem pajizi li jridu iktar żmien biex jagħmlu evalwazzjoni ta' kif dan is-sistema se jaħdem fil-prattika, però kien hemm anki defiċenzi oħrajn fid-direttiva tat tabak li aħna nixtiequ nirsolvu. U fuq il-kommenti tal-professor De Campos jiena naqbel il-mandat il tiegħu komplikat ħafna u u hemm ħafna xogħol tekniku foqsma teknik teknika, tekniċi, fejn hemm bżonn ta' ħafna esperjenza u esperti, però grazzi għal dan il-Parlament u anki fil-ħidma mal-Istati membri aħna rnexxinna niksbu ħafna f'dan il-mandat. U jiena naturalment eh, gburi mod partikolari eh, mħabba l-ħidma ċellenti u, u verament eh, bil-għada jumin fil-orti tal-, tal Eh, taxxa fuq id-dwan doganali u anki regolament eh, tal-infurzar tal-IPI li qed joħloq ambjent ġdid għall eh, infurzar tal-IPR li huwa importanti ħafna u mhux se nerġa' ngħidilkom x'inhi proposta, ma nista' ngħid li wasalna fil-stadju illi fuq dak li għandu x'aqsam mal-leġiżlazzjoni għandna sistema illi jippermettilna nizguraw eh, tħaddim effiċenti u effettiv tal-Unjoni Doganali. Rridu ninvestu xi ftit ukoll fil-passi successivi għal biex intejbu l-governanza ta' din is-sistema Però anki f'dan il-mandat se noħorġu bi blueprint fuq il-governanza u l-parlament li jmessu mbagħad ikollu l-possibilità eh, jagħmel valutazzjoni tal-idea tagħna u naturalment aħna nixtiequ namlu progress sinifikattiv tal-ġestjoni tar riskju biex ikollna stampa iktar mirata orizzontali biex noħolqu l-possibilità li l-informazzjoni tgħaddi minn pajjiż għal ieħor faċilment biex ikun hemm l-istess sistema għal ġestjoni tar-riskju u dan jekk jiġi implementat b'mod ċira se jippermetti illi l-istati membri jifrankaw ħafna flejjes eh, f'dak li għandu xaqsam ma l-ispiża tal-kontroll tal-doganali. U anki in-negozjati stess Eh, għax se jiġu valutati fuq il-bazi ta' riski u mux eh, bazi ta' kas b'kas. U għastan dan u għaprogress li għatri tsir u naturalment jina naħseb illi irridu namlu ħafna eh, ħidma anki internazzjonali għax wara l-adozzjoni tal- ta' WTO tal- ftejim fuq il-facilitazzjoni tal-kummerċ u importanti li dan il-ftejim jiġi implementat fil-globu kollu u għanterestana li jiġi implementat għax aħna, eh, aħna importanti li huwa involut ħafna fil-attività eh, kommerċali u il-prosperità tagħna eh, tiddependi fuq dan u għalhekk iridu neħu kemm jista' jkun Eh, xkiel ma' dinja kollha għal eh, relazzjonijiet kommerċjali tani. U dawn huma kollha punti li semmejtu intkom bħala prioritajiet possibbli naħseb illi irridu naħdmu anki fil-arena internazzjonali għal biex għal biex nkunu nistgħu nifaċilitaw dan il-ftejjin tad-WTO fuq il-ftejmiet kommerċjali. Grazzi ħafna. Nibdew issa mistoqsijiet oħrajn. To be fairly sharp with that. Kieġobkom, zommu fil-qosor għall-mistoqsijiet ta'kom għax il komissarju timura l-komitat jikon ma naħseb ikun jista jirradikalna ftit minuti oħra. Signor Mendes, Sir Kreutzmann, Signora Rula, le, u għana Signora Kornangen. U xaħtiħor, le, mela dawk it-tlieta. L-ewwel Sir Mendes. Grazzi Kummissarju għat-tweġibiet tiegħek fuq it-tassazzjoni speċjalment is-sisa fuq is-suq uniku digitali. jiena kelli ħafna. U koll talbit eh, seħħiet minnaħa tal- Eh, gazzetti ekonomiċi u kolla li issa wasal il-waqt illi l-imbidlu l-affarijiet imma l-ambjent digitali huwa wieħed li għat dejjem jaġġel u għalhekk nittamaw li anke aħna kunu nistgħu naġlu u m'għandu mhux nistennew xi sentej sabiex joħroġ ir-riżultat tal-istudju meta jaf ikun tard wisq. Il-mistoqsija tiegħi jisu segwitu għal dik li saqsa s-sur xfab bħalissa hemm ġlieda tas-sisa fil-petrol f'pajjiżi fl-Olanda qegħdin naraw illi ħafna kumpaniji tal-familja fil li ġejjin ħajfallu għaliex il-gvern Olandiż u l-assisa eh, b'mod astronomiku, ovvjament dan huwa waħed mill-vantaġġi tas-suq intern li l-konsumatur jista' jaqbad li jmur il-Belġju jew il-Ġermanja biex jimlew it-tankijiet tagħhom u anke jagħmlu x-xirijiet tagħhom fir-reġjuni fuq il-frontiera. U għadin naraw għalhekk li hemm daw in-nies kollha li qegħdin jitilqu mill-pajjiż biex imorru fuq daw li bliet fuq il-frontiera fejn jiskun jisu jixtru l-petrol borħos. U dana jista' jwassal għal ħafna falliment allura fil-kumpaniji tal-Olanda. Issa inti sakemm jitkun l-istudju u tkunu tistgħu tieħdu deċizjoni t jiġri għax issa għal dawn in-nies qegħdin f'mument kritiku. Anki il-gazzetti digitali u s-sisa għal petrol xtajdin dwar dan. Grazzi. Uh, thank you, Twan. Grazzi, Sir Kreutzmann. Grazzi. Mistoqsija tiegħi, kommissarju. Nagħtni ringrazzjak għax-xogħol inti semmejt Basta drabi kemm importanti l-kodiċi doganali ma matul id-diskussjoni jiena rajt illi l-autorità ta' dwana mhux kollha qegħdin joperaw fuq l-istess eh, bażi għandek stati membri illi għandhom ħafna ħaddiema li qegħdin jaħdmu għal dawn l-awtoritajiet doganali ma' stati membri oħra fejn dawn l-awtoritajiet mhumiex daqshekk b'saħħithom u l-Kummissjoni ovvjament ma tistax tiddetta li l istati membri kemm għandu jkun hemm nies impjegati mal-awtoritajiet tad-dwana. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan jista' jkollna skambju aħjar tal-aqwa prassi bejn l-istati membri. Għaliex ma tinti jkollok regalament fuq tad-dwana u l-awtoritajiet doganali m'għandhomx biżejjed ħaddiema biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet l-IPR per eżempju li jasant importanti għall-industrija Ewropea, il-regolament ma jkunx jista jitwettaq mod tajjeb. Grazzi, Signora Korn Langen, kieġbak. Grazzi, President, Kummissarju. Nishtiq nġbidlek l-attenzjoni għal suġġetti ħor jekk joġbok, iġifiri il-burokrazija il burokrazija illi jedin jiffaċċjaw l smi e. għaliex ma tinti titkellem man nies dawn kollha jgħidu l-istess ħaġa. Per eżempju, jisemmu kwistjoni ta' l-operatur ekonomiku autorizzat. F'Hessen, per eżempju, għandna kumpanija aħna li taħtiġ żewġ ċertifikati U dawna jiswaw ħafna flus, eluf ta' euro, u ovvjament dawn huma affarijiet li dejjem joqogħdu inaqru fil-fiduċja ta' ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea ġedna l-Unjoni Ewropea eh, xogħla u li tarmonizza l-affarijiet u aħna nasab l-importanti illi fil-futur il-kumpaniji sanu ma jfaċċjawx burokrazija żejda. Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom ngħaddu issa l-Kummissarju sabiex iwieġeb u sabiex jitina il-kummenti ta' konklużjoni. Fuq il-mistoqsija tas Sur Mendes, Tassew kuntent jiena li inti tixtieq tina daw is-setat kollha fil-qasam ta' tassazzjoni, imma sfortunatament it-trattati ma jtuhomniex daw is-setat. Il-kwistjonijiet kollha tat-taxxa huma regolati permezz ta' direttivi. L-istudju ta' l-ekonomija digitali li semmejt inti jiffoka mhux biss fuq l-ekonomija digitali fil-fatt iżda wkoll fuq rati imnaqsa oħra. U l-intenzjoni tagħna huwa li jinexxina nifinalizzaw il-ħidma tagħna sal-aħħar tal-mandat u mbagħad abbażi ta' dik il-ħidma nkunu nistgħu nieħdu azzjoni imma jiena m'għandix id-dritt li neżenta' jew ma napplikax il-leġizlazzjoni eżistenti? Dwar is-sistema tad-dati tas-sisa aħna għandna livell minimu tar-rati fuq bażi komunitarja u l-istati membri mbagħad fidejhom li jagħmlu r rati tagħhom imbagħad tat-taxxa twalment għaddejjin b'dibattitu fil-Kunsill fuq l-emendi għad-direttiva dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija fejn is-sistema tar-rati wkoll qed tiġi studjat attualment. Il-negozjati però jkolli ngħidilkom huma tassew diffiċli. Speċjalment anki irridu aħna nagħtu każ il-kwistjoni tal-unanimità. Il-bil li tkun unanimu, jiġifieri l-possibilità li nilħu deċiżjoni malajr ma naħsibx li hija kbira. L-istati membri kollha jirrispettaw ir-rati minimi aħna fuq livell Ewropew dak li għandna livell minimu li tiġi rispettat ċertu stati membri ġodda kellhom perjodu ta' tranzizzjoni misa daw intemmu. Meta inti semmejt il-Ġermanja, l-Lussemburgu jew pajjiżi oħra dawna kollha jirrispettaw ir-rati minimi. Iġifieri m'hemm l-ebda bażi biex wieħed jikkuntesta dak il qed jagħmlu l-istati membri, forsi li nistgħu niddiskutu għalhekk huwa l-livell ta' rata minimu minima. Din hija ħaġa fil-fatt li anke fil konsil qed tiġi diskussa bħalissa, però kif għettilkom huma negozjati tassew diffiċli. Fuq dak li saqsa is-Sur Kreutzmann l-applikazzjoni uniformi tal-leġizlazzjoni Ewropea fil-qasam doganali. Dana kien punt ukoll li tqajjem mill-kapijiet tal-amministrazzjonijiet doganali fl-istati membri. U din hija xi ħaġa li fil-fatt jiena nixtieq li titpoġġa fil-qalba propju tal-blueprint tagħna dwar il-governanza tal-Unjoni Doganali. Il-viżjoni ideali fl-opinjoni tiegħi hi illi l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri kollha jkunu simili, jkunu kważi kollha l-istess, isom ferrat tal-istess bank biex ngħidlek minkejja li jkunu qegħdin jiġu amministrati fuq livell nazzjonali. Jiġifieri jekk inti tmur fil-ferat differenti tal- BM Paribas, per eżempju, inti kullum kien issib l-istess sistema, dan kolla jgħadnu bl-istess sistema, u jiena nixtieq li jekk tkun il-żona doganali eventwalment ikun hemm skambju tal-aqwa prassina ktibt lill istati membri tagħna dwar dan sabiex jiġi jinkludu il-kwistjoni doganali bħala priorità fil-programmi tagħhom tal-fondi strutturali. Il-Kummissjoni għamet evalwazzjoni wkoll tal-infrastrutturi fl-Istati membri, speċjalment fin-naħa tal-Vant. U l-fondi strutturali jistaw jgħinu sabiex inkunu nistaw nindirizzaw in-nuqqasijiet fl-infrastruttura. Naqbel perfettament miegħek għalhekk illi ikra irridu nippruvaw illi f'kull stat membru il l-autoritajiet doganali jaħdmu fuq l-istess livell. Dwar is-simplifikazzjonijiet u l-ħidma tagħna fil-fatt il-Kummissjoni ħarġet bl-iżjed proposti relatati ma' simplifikazzjoni Fil-qasam fiskali ngħidu aħna kellna proposta li ġiet adotta adottata mill-Kunsill li tista' twassal għal 18 biljun euro li jiġu frankati għal kumpaniji permezz ukoll tal-proposta tad-dikjarazzjoni tal-VAT li attwalment qed tiġi diskussa fil-Kunsill meta din qed tiġi adottata tista' twassal għal frankaj ta' 15 biljun għal negozji. U anke matul il-negozjati dwar il-kodiċi doganali tal-Unjoni Ewropea, naħseb illi jinnisċin naslu għal kompromess tajjeb fuq il-sistema tal-operaturi ekonomiċi illi ma sistema ħa twassalna għal aktar simplifikazzjonijiet fil-proċeduri illi jridu jgħaddu minnhom in-negozji. Dejjem ovvjament naħdmu jitfit aħna ma l-istati membri biex naraw kif nistaw nibqaw nissimplifikaw iżjed is-sistema. Ovvjament idu nżommu f'moħħna li kultant l-istati membri jgħamlu l imsejjaħ gold plating fuq livell nazzjonali ġifiri jitolbu iżjed minn dak li huwa mitlu fuq livell Ewropew u waħda sitwazzjoni bħal din iridu nippruvaw nevitawha. Iżda fis-sistema tal-operaturi ekonomiċi eh, rikonoxxuti nistgħu ikollna sistema ta' operati għal dawk il-negozjanti ta' fiduċja. U dan huwa wkoll mezz ta' kif nistgħu neliminaw burokrazija żejda u peress li din hija l-aħħar darba eh, li ħanku nitkellem hawnhekk. Nixtieq biex nikkonkludi nirringrazzja lill membri kollha ta' dan il-kumitat. Proset ta' kooperazzjoni eċċellenti, għamilna ħafna, inexxina niksbu ħafna wkoll suġġess f'dana il-qasam tant tekniku ta' dwana. Bla dubju iżda kulħadd jista' jaqbel li dan huwa qasam importanti ferm ħaġa tajjeb, ħaġa tajba illi naħdmu tant tajjeb bejnietna. Ovvjament, il-moment li jinqalaw xi problemi f'dan il-qasam, kulħadd jinduna kemm huwa importanti l-qasam doganali f'qassu Ewropew. Hemmhekk kumbat kulħadd jinduna, imma naħseb li rnexxina nagħmlu progress matul il-mandat tagħna nirringrazzja lill membri kollha ta' dan il-Kumitat mod partikolari lil Malcolm Harbour għal kooperazzjoni eccellenti u tal-attent konna niftemu bejnietna u tal-li rnexxina nsibu kompromessi anki kultant f'ċirkustanzi u sitwazzjonijiet diffiċli ferm. Grazzi għal darbohra. Thank you very much indeed. Uh, well, Commissioner, can I thank... Komissarju, jiena u koll nishtiq nirringrazzjak mill-qalb fissem il-membri kollha tal kumitat dawk li jinsabu preżenti hawnhekk illum u għal oħrajn ukoll fissem oħrajn ukoll li ħadmu fuq ħafna dossiers f'dan il-qasam għamilna jiva ħafna progress iżda kif għattinti baqa' ħafna xisir. Nemmen però li permezz ta' din il-kodiċi dokanali modernizzata u miżuri oħrajn bħal dak li qal is-Sur Kreitzman, il-programm ta' dwana 2020 il xogħol tagħkom flimkien li qegħdin dak li qegħdin nagħmlu ma' Digimarkt huma ma' importanti anke biex iwasluna għal progress fil-qasam tal-operaturi ekonomiċi li tant inna naħdmu fuq u li ħajjejn tant lill importaturi l-esportaturi u n-negozji żgħar. Naħseb dawna kollu kien um, progress kbir, irnexina naħdmu b'mod effettiv u nirringrazzjak ukoll għax-xogħol u eh, tiegħek ukoll tal-li kont preżenti inti fil-ħidma dejjem kellek dejjem tajtna eh, appoġġ. Grazzi tal-li ġejt illum għal din il-laqa u intu kull appoċ għal dak kollu li ħad tkun qed tagħmel inti fil-ġejjieni jekk biex ħateġa tkun membru fil-kummissjoni jew u x'inhu dak li hemm għalik fil-futur. Grazzi ħafna. Okay.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 ma smajtuni xnajdilkom għallura l-komissarju mimċa mistax ikun fostna illum wara nofsinhar naf li kien tassew diżappuntat dwar dan imma kellu għax kellu rapport importanti xieq sammana fil-fatt imma nittama illi il-membri kollha li nqas għandhom kopja ta' dan ir-rapport. Rapport fuq il-politika tal-konsumatur. Li ħanamel issa huwa li ħanaddi għal l-tribuċitarji ħan introduċi ħaj introduċi il-professur Korea de Campus dal-waqt din sa namluħ dana b'vot eh, sempliċi ma xalfej ta' votazzjoni nominali nieħu rekord ta' nis preżenti hawnhekk u dan ikun bizzejiet Kulħadd għandu l-voting card hawnhekk jew namlu nagħmluha tollu jdejkom. Min minnkom għandkom voting card? Most people have them. Maġġoranza donna mandom sewa. Insomma, issa dawk li minkom illi mandom il kardu un bat noddukom wara. Nasib anki jena ħanku għat nivvota li ħan għamela għax inkella naħseb li konna anti-climax qabel li bdew il-votazzjoni. Il-Komissarju Mimiċa ħareċ stqarija għall-istampa dwar il-ħidma tagħna, ġifieri din hija xi ħaġa li tistgħu issibuha fuq il-website tal-Kommissjoni u jekk tixtiequ tużawha intom din ħankun qegħdin nibatwilkom. Issa biex ngħidilkom daqsxejn fil-qosor il-messaġġ tal-Kummissarju. Bażikament l-ewwel ġentilment eh, huwa ifaħħar dan il-kumitat tal-li nippruvaw aħna dejjem impoġġu l-interess ta' kummissarji tal-konsumaturi fil-qalba tax-xogħol tagħna b'mod li nkwadin nibbenefikaw il-konsumaturi produtturi u dan għalina mhux dejjem kien biċċa xogħol faċli ma billi naħdmu flimkien fuq l-aġenda tal-konsumatur l-Unjoni Ewropea nexxilna toħroġ bi strateġija koerenti fuq il-politika tal-konsumaturi waslet biex ikun hemm iktar informazzjoni u sigurtà l-konsumaturi, infurzar iktar effettiv madwar l-Ewropa u adattazzjoni permanenti ta' drittijiet tal-konsumatur għal dinja li tant qiegħda tinbidel mill-lum għall-għada. Imbagħad titkellem ukoll dwar l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-Konsumaturi li kummissjoni għadha ppubblikat illum u li ġiet ippreżentata lil eh, membri tal imkom dan huwa rapporti ġifiri li tistgħu taraw dan jfakkarna fil-fatt fil-ħidma li l-Kummissjoni Stati Membri u l-Parlament mod partikolari l-Kumitat Imkom kienu qegħdin iwettqu fis mill konsumaturi Ewropej. Iktar minn hekk danna kien bażi eċċellenti sabiex indirizzaw kwistjonijiet jaħarqu tal-politika tal-konsumaturi matul il-leġislatura ġdida, speċjalment pereżempju d-diffikultajiet li qegħdin li jiffaċċaw ċertu familji d-diġitalizzazzjoni tal ħajja tagħna ta' kuljum u biex dawk l-istati membri li forsi il- politika tal konsumatur meta nċija b'saħħitha fihom jirsistu sabiex isaħħu dan l-aspett. Jiena nawgura l-Kummissarju fejn ta' malajr u nittamaw li ikonna għall-inqas l-opportunità li niraw dan ir-rapport ta' folja ma kenniex iċ-ċans li nkellmu dwaru illum. Issa naddu għal-punt li jmiss allura l-adozzjoni ta' dawn iż-żewġ tri fuq il-prioritajiet tal-budget tal-2015 kif ukoll proposta ta' proġett pilota u azzjonijiet prioritarju is-sena di rapporter il-professur Kolja da Kampex sabiex ikun jista' jintroduċina dawn li tri u jekk ikun hawn xi li jixtieq jikkummenta dwarhom għandna ċans li nagħmlu dan u mbagħad neħdu votazzjoni sabiex jiġu adattati sa fejna fina m'hawnx emendi li tres u dwar dan u votazzjoni sempliċi fuq dan. Professur Kolja da Kampex, grazzi ħafna, professur eh, President. Fil-qosor, il-tekst illi saqna aħna l-Komitat tal-Affarijiet Budġetarji jesprimi tħassib tagħna u jgħid ukoll illi s-suq uniku huwa il-muftiħa tkabbir fil-kriżi ekonomika u finanzjarja. Dwar il-prioritajiet aħna il-komitat tagħna ta' mill bidunat kien talab li nfuka fuq is-suq uniku u l-applikazzjoni tal-Euro Traveler għal mobiles. Dejjem ovvjament niffukaw fuq id-drittijiet tal-konsumaturi għal vjaġġaturi ġifiri fuq livell transkonfinali. nir nirringrazzja l shadow rapporteurs kollha nixtieq nir nirringrazzja lil daw kollha illi ħadmu fuq it-tekst. Dina litra tinsab ma' mal-fajl tagħkom tistgħu taqrawha paġna u nofs kull mi u nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni minnaħa tal-kollegi kollha u speċjalment daw kollha li resqu l-emendi illi komplew dejjem itejbu din litra grazzi. Grazzi ħafna, Antonio. għan xi grupp politiku jħol li jikkumenta jikkummenta li mela nista' s votazzjoni. Ehm, dawk li m'għandhomx il-kard kemm tollu jdejkom. Mela zewċ żewġ itrix napprovaw. L-ewwel waħda il prioritajiet imko għal budget 2015 dak favur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 Right, so that's 18 in favor. Mela 18 favur, xejn kontra u lebda astenzjoni. Nivvotaw issa fuq il-proposti għal proġett pilota u l-azzjoni prioritarji il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. u għal darba 18 favur u l-ebda astenzjoni u vot kontra. Mela, issa dan ir-riżultat nadduh li rapporter tal-budget tal-2015 u naċċertaw ukoll li dana jiġi inkluż fil-proposti finali għal budget Is-Sur Barnier ħajkun magħna għal ħabta tal-5 u 10. Skużam, tal-10 u 5. Issa l-erba u kwart ġifiri f'pajjiżi sarħin tradizzjonali għat-te mela ħanifqu għal te u nerġaw niltaqgħu forsi għal ħamsa daqsxejn qabel idealment ħalli nkun hawnhekk fil-ħin għal kummissarju Barnier nfakkarkom li eżattament wara il disqajta għas Barnier prezentazzjoni tiegħu u l-mistoqsijiet ħajkolna bibi ta' barra mis-sala. għana il- Mistednin maħna li waslu fil-ħin ħazzin għax ħan jifqu ma bat nitkellmu għam iktar tard forsi barja. Do you want me to just welcome them briefly? Everybody's leaving. Okay.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 u aħna konna ha ikolna maħna l-kommissarju mimiċa maħna imma sfortunatament ma jiflaħx ma setax ikun maħna l-lum u għalek id-dispjaċini iżda kelli naġġorna l-komitat għal-Angliża xaħna dan il-ħin bħala l-Ingilterra nieħdu kieku te u għalek issa ħanifqu għatte sa ħin xinu ikku wasal biex jiġi manna l-Kummissarju Barnier. Jiddispjaċini ma' xej li testaw taraw jew tisimaw imma jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lesti li weġibkom u nkellimkom barra s-sala. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk fostna. Grazzi ħafna, Malcolm. Il-Sur Harbour membru tal- partit konservattiv li huwa pro-Ewropew ħafna u jippromovi ħafna s-suq u koll eh, uniku u eh, ilu jaħdem s-fi f'daw l-ħar ħames snin anke qabel għal eh, dan il lan Tistaw tiħdu eh, duru daqxejn ma s-sala s-soltu ma niltaqaw xawnek, aħna naħafna s-swali zbiħ, zawom kolla, ġifidina mux il-kamra tas soltu ma unnek għanna kamra eh, mejda tonda, mux soltu fuq il-lemin għand il-liberali, mbat il-ħodor, ġifiri eh, Mux kif tkun is-soltu kif imdorijin fil-Ġermanja għanna l-interpreti kollha magħna u ovvjament huma dawn mhux għazin jifqu għat-te kif sedinna is-Sur Harbor biex namlu u ma jinsabu bil-qeda fil-kabini tagħhom. Għanna s-Sur s ukoll mill-Greċja, miktar mill-Finlandja. Għanna u koll konsulent ta' dan għal-grupp ma bqija kulħadd ħallina għal-break għat għanna xie assistenti għaw nek tista' taraw kif taħdem l-interpretazzjoni. Issa x'inhu l-pjan? ħankunu għadin nżidu il-kabini ta' interpretazzjoni fil-kas li naqdu maħna stati membri oħrajn ma naħsibx li din la sala tista' takkomoda iżjed imma nasab din sta għal l-amministrazzjoni biex tiddeċidi li ma ħajkunu dawk is-swali fejn ħajkun żiet interpretazzjoni. Għanna saħan sitra eh, kabina kroata għawnek l-lum għax kien ħajkonna s-sur komissarju kommissarju u koll kiku ġi. Imma nasab nistaw naġġornaw issa u anke l-interpreti tagħna nħallu għom jihdu belati u koll. Pero kif għatilkom, grazzi ħafna tal-li kontu maħna dina l laqa tal-Kumitat Imkov dawn il-ħames snin. Ġifiri, issa xoll leġislattiv tana lest, normalment ikun għadin noħorġu bi proposti leġislattivi, ġifiri ġejtu ġurnata daqxejn stramba, pero forsi għaw din sens ta' storja u koll illum minħabba li għal aħħar ġurnata. Grazzi, Malcolm.